Joe, starrija tal-Komissjoni fuq l-istat ta' sikurezza eh, tal-stazzjonijiet nukleari fil-Belarus. Kummissarju. Bienvenido, señor comisario, tiene usted la palabra. My dear colleagues, honorable members, Membri onorevoli, kollegi, jina etniħu il-post tal-Komissarju Kanjete. L-għennet nirringrazzja l-membri onorevoli eh, fuq il-mistoqsijiet fuq l-installazzjoni nukleari fil-Belarus. Nishtiqna tikom aġġornament fuq kif edin naħdmu biex nizguraw illi dan l istabilimenti ikun operat bl-ikbar standards ta' sikurezza. Il-sikurezza nukleari hija priorità kif ġi konfermata anki fl-istraċeġija tal-qafas tal-Unjoni Ewropea waqt li nkattru il-kooperazzjoni, trasparenza u l-fiduċa, aħna qed nużaw l-istrumenti kollha dispożizzjon biex niżguraw l-iktar standards ta' sikurezza u l-jien fl-Unjoni Ewropea u anki b'mod internazzjonali. U din hija ħaġa li hija assolutament mhux negozjabbli fuq il-kooperazzjoni il eh, għal eh, sikurezza nukleari bejn l-Unjoni Ewropea Belarus eh, aħna inħossu illi din is-sikurezza u l-protezzjoni tal- Eh, tal-ambjent kienu dejjem eh, il-suġġett tal-iskambji tagħna mill-2011 illi illi ila titkellem mal autorità tal regolamentazzjoni u qed assistenza anki teknika u edha ti trasferixxi l-aħjar prassi anki fuq il-licenzi fuq il-kondizjonijiet u anki prassi ta' prattika ta' ispezzjoni għal biex ikun hemm kommissjonament mill-2015 mbagħad hemm esperti tal-Unjoni Ewropea ibbażati f'Minsk fejn hemm pjan qed insegwu pjan mill-bidu net u qed nippruvaw nejnu biex nibnu kapaċitajiet nazzjonali li jżguraw il-konformità ma l-istandard internazzjonali u b'din l-assistenza teknika l-autoritajiet ta' regolamentazzjoni kompetenti fil-Belarus e, btiebet il kapaċità teknika tagħha. Però l-Kummissjoni tikkonsidra illi l-indipendenza tal-regolament l-autorità ta' regolamentazzjoni għandha tkun imsaħħa iktar u għal daqstant imżon ta' iktar monitoraċ minna ħatana. Fuq dak li għandu xie għasamma l-stress test fuq is-sikurezza nukleari kif diġa għat qabel, il trasparenza u hija l-iktar ħaġa essenzjali fil-sikurezza nukleari. U aħna għadin naħdmu fl-imkien mal-ġirin tagħna u billi namlu dan inkunu nistaw nibbenefikaw mill-iskambju ta' esperienzi u il-Kummissjoni tilqa l-użu tal-IAEA e illi bekk se tiġi zgurata sikurezza. U fuq il- fuq stress testa Ostrovest U nixtieq niċċara żewġ affarijiet li huma essenzjali, essenzjali biex inkunu nistgħu niftemmu l-proċess globali. L-ewwel net dawn l-istress test kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll f'pajjiżi terzi issiru fuq bażi volontarja. Legalment l-Unjoni Ewropea ma tistax tobbliga lill-ebda stat membru u laqas lil pajjiżi membri illi għandhom l-enerġija nukleari li kollom dawn it-tip ta' stress test. Però minkejja da hemm impenn politiku li namlu dawn l-stress test fl-Unjoni Ewropea u fl-istess ħin ninkoraġġixxu illi jamluwa anki barra mill-Unjoni Ewropea biex inkunu nistgħu namlu verifika ta' sikurezza tal-impjanti tal kollha, imma anki lil fil-pajjiżi ġirin u mad-dinja kollha u minn dak iż-żmien il-Kummissjoni qed tippromovi dawn l-istress test f'pajjiżi ġirien l-Ukrajna u koll ħaġa sabiħa illi ħadet semu l-Armenja u koll edha fil-proċess biex tidħol tagħmel dawn l-istress tests tal-Unjoni Ewropea. It-tieni net l-istress test huwa kompetenza nazzjonali u din titwettaq bil-operatur u bil-autorità ta' regolamentazzjoni Ewropea. U wara li jsir dan l-istess dan l test allura il-riżultat huwa il-rapport illi il-Kummissjoni tista' tagħmel reviżjonijiet mal-autoritajiet nukleari ta' sikurezza tal-Unjoni Ewropea. F'Ġunju tal-2011, a bażi ta' inizjattiva tal-Kummissjoni, bosta pajjiżi ġirin u li inkludu anki il-Belarus, ikkonfermaw li il-volontà tagħhom li jiddu dawn l-istress test nukleari billi jiffirmaw dikjarazzjoni fuq l-istress test ta' sikurezza nukleari. U minn dak iż-żmien aħna morna fil-Belarus biex namlu dawn il- l-istress test ta' sikurezza nukleari. L-esperti e, il-Komissjoni tistenna illi din il-kooperazzjoni mal-Belarus timxil u dib mod pozittiv anki f'dan il- sens. U xinu ma l-passi li jmiss issa? Il-Kommissjoni ġiet informata minn l-Belarus illi issa waqfet strument legali biex iwaqfu dawn l-stress test b'konformità ma l-speċifika Ewropea u indikatu kol il-Belarus illi wara il-proċess ta' Ostrovest se jkun hemm rapport, verifika u rapport il se jiġi prezentat lil kummissjoni fl-2016 u 2017. Minna ħatana. Diġa saru il-preparazzjonijiet għal din il-ħidma u diġa qiegħed fidejn il-grupp ta' uh, autoritajiet regolamentari tal-sikurezza nukleari il-Komissjoni fl-imkien magħhom se jagħmlu peer review malli nirċevu il-riżultat tal-evalwazzjoni nazzjonali. Waqt li dan huwa żvilupp pożittiv, il-Komissjoni tixtieq taġġel l-implementazzjoni fil-Belarus u li tirċevi il-rapport tal-istress test minn aktar kmini possibli. U għal din ir-raġuni s-servizzi tagħna qegħdin jipprogrammaw missjoni teknika fil-Belarus fix-xhur li ġejjin biex jiddiskutu il-progress li sar. Nikkonkludi billi nizgurakom, illi il-Kummissjoni għadha impenjata illi tagħmel dawn li il-verifiki mal autoritajt belarussi fuq livelli kollha se nkopru nipremmuovu l-aqwa standards ta' sikurezza mal autoritajt kollha mhux biss mal-Belarussi ma manki mal-imsieħba oħrajn internazzjonali. kobu ukoll li aħna għandna kuntatti mill-rib mal stati membri eh, tal tal, tal Ewropea, in partikolari il lituania biex insegbu eh, dawn il-pjanijiet ta' Austro-Vest aħna il-pjantana u aġġornat bl sviluppi malli dawn isiru. Grazzi. Grazzi. Stila Celianides. Issa niftħu dibattitu nisimaw minnanti sur Mammi Kins. Komissarju onorevoli kollegi, il-power station nukleari fil-Belarus Eh, eh, bdiet fl-1980 però wara d-dizastru eh, nukleari li sar ġew posposti irridu najdu illi ir-reattur huwa ilma ilma huwa l-istess illi qed jiġi eh, anki eh, użat fil-Finlandja. Il-biżat tal-ku tal-komunità internazjonali, specialment fil-Litwanja huma eh, raġonevoli. Il-Belarus qatt ma kella impjat nazzjonali u daqsak eh, hemm dubbi li dan jista' jsir eh, il-ġestjoni tiegħu tista' tkun tajba. U allura hemm bżonn illi iku isiru dawn l-istress test taħt il- taħt l-osservazzjoni tal- uh, tal-soċjetà atomika u speċjalment fuq l-ilma wkoll. Il-relazzjonijiet mal-Belarus issa mixin il-qoddim u għal daqstantina nħoss li soluzzjoni għal dawn il-kwistjonijiet fuq l-impjant ta' Ostrovest se jisiru mill-aktar kmini possibli u ma jista' jkun hemm lebda mod ieħor ħlif billi namlu eh, kooperazzjoni multilaterali mill-partijiet kollha involuti eh, ċoħe il-Belarus, Litwania, l-Unjoni Europea, il-Federazzjoni Nazjonali tal-Ispaċjalisti u anki kwalunkwe eh, istituzzjoni internazjonali involuta. L-enerġija nukleari hija l-iktar waħda mill-iktar li tirrispetta l-ambjent, irridu niżguraw anki dan il-fatt. Grazie. Is-Sinjura Fotiga. Nitkellmu hawnhekk eh, dwar il-Belarusja li kienet l-iktar mill-quta mill-katastrofi f'Ċernobil. Aħna qegħdin nistimaw 23 fil-mija il-parti ta' territorju tal-Belarusja illi ġie kontaminat. U allura il-Belarusja ġestew l-politika ta' galbu f'dik li l-enerġija nukleari. U ma tantx taqgħu li jieħdu sen fil-proġett ċentrali nukleari. Mbagħad bidlu l-politika tagħhom u issa jridu jipparteċipaw. U r-Russja fil-każ tal-Federazzjoni qed tiġestu politika illi mhijiex ċara ħafna Ostrovets huwa proġett imħallat tal-Belarusja tal-Russja, parti żgħira ta' finanzi li ġejjin mill-Finlandja. Ostrovets naraw eh, insibu 50 km mill-kapital, l litwanja ħdejn eh, il-frontiera bejn il-Belarusja u l-Litwanja u barra minn hekk it-territorju fejn l-impjant huwa bazat iġib miegħu riskju ta' terremoti f'dik iż-żona. Barra minn hekk għandek il-linji tal-ajru illi għandhom l-sorveljanza tal-żona. Allura rridu bil-fors nirrevedu il-politika dan ir-rigward. Għalfej li xidin nisħu fuq il fati il-Belorussija ma saħux u ma rispettawx l-involvimenti l-impenji tagħhom. U da kollu illi kellhom jispjegaw minn ħadaħħom il Russja ma jmolux. Bara minnek, għan l-Polakki li jgħixu għemmek, ċittadini wkoll illi kienu tin protestaw kontra l-impjant. Grazzi. With your agreement, I will speak in Lithuanian, Mr. Chairman. Se nitkellem bil-Litwan, eh, President. Kollegi, President Lukashenko erba snin ilu biss eh, Feta' dan id-dibattitu u qal illi dan għandu jkun l-inqas wieħed li jqum fid-dinja kollha. U jiena meta nisma' dawn l-affarijiet nibża u naħseb li ħadd ma jista' jżomm il-kalma u tkun ħaġa stramba kieku ma kienx vera il- l-impjant ta' Ostrovitz ġi mibni b'mod abużiv u, u kienem ħafna frankar ta' flus. Il-konvenzjoniet il internazjonali qed jiġu miksurin u mhux qed isiru l-istress tests neċessarji. U anki eh, eh, u bħassoltu 50 eh, km l-bot minn Vilnius, propju fit-tarf tal-territorju russu u issa e, qed nispjegaw spjegazzjonijiet mill lant il-Kummissarju mhumiex adegwati u suffiċenti. Id-deċiżjoni politika kienet dik ta' Mosko biex iżommu l-enerġija fir-reġun. Iridu inqumu qabel ma jkun tartwis. Il-kompromess mal-sikurezza nukleari e, ifisser qed niftħu l-bipas diżastru qed nippruvaw nitkellmu ma' Lukashenko ma tallimix il-lezzjoni ta' Ċernobil, aħna tallimniha din il-lezzjoni il-dizastri e nukleari ma mandom lebda uh, frontieri. Kollegi, hemm soluzzjoni waħda li possibbli din il-kostruzzjoni legali għandha titwaqqaf. U dan il proċett jista' jiġi konsidrat biss jekk ikun hemm dialogu adegwat biex il-Kommissjoni tkun tista' tagħmel oversight. Aħna għandna bżonn ta' reazzjoni eh, kemm lejn Misk kif ukoll lejn Moska. Għandna nużaw il-pressjoni kollha l nistaw ma nistax nara għaliex l-Unjoni Ewropea m'għandix tuża l-esperjenza tagħha mal-Iran u li użat mal-Iran meta titkellem mal-Belarus. Grazzi. Issa sur maċtalka. Grazzi, President, kollegi. Jena kontent illi nista nitkellem fuq suġġett bħal dan, mhux biss imħabba, mhux biss fuq il-kostruzzjoni ta' dan l-impjant eh, nukleari. Skont l-istatistika, fl-ewwel ta' Mejju 440 reatturi nukleari twaqfu f'pajjiżi oħrajn u 123 hemm programm għalihom anki fl-istati membri Ewropej. Aħna dal-aħħar għamilna 30 anniversarju tal-diżastru ta' Ċernobil. U u hemm appell mill-awtoritajiet biex nitalmu lezzjoni. L-esperti qalu li l-kostruzzjoni tal-impjant ġdid edha tirrispetta Eh, l-standards kolla u hemm supervizjoni tal-NGOs. Però hemm tassib ta' sikurezza. U anki l-Belġu għanda u kif ukoll anki l-Ukrajina għandu jkollna dibattitu fuq kif nistaw neliminaw ir-riski ta' dawn l-inċidenti u billi natu fl-istess ħin sikurezza ċivili u uh, elettriku. Grazie. Is-Sur Grazie, kollegi kommissari. Grazie tal-li biltu li tipparteċipaw f'din id-diskussjoni li importanti ħafna l-Europa. Jina dizappuntat fuq il-fat il l-Kummissarju Kanjet ma sabx possibilità jirrispondi għal din il-kwistjoni importanti ħafna fuq il-riskju ta' impjanti nukleari eh, eh, erib il-frontiera mal-Europa. U koll nishtiq najt illi il-kostruzzjoni ta' dan l-impjant Ostrovest et jiksru ħafna standards internazjonali. L-għonet et nitkellem fuq il- risposta li bat li sur kanjete e li għal li l-istress test ġew saru u jiena u kol dizappuntat u sorpris bil l-istqarrija minnaħa tal-Kommissjoni illi il-Belarus edha t-rispetta l-konvenzjonijiet kollha internazjonali waqt illi hemm konvenzjonijiet nukleari illi fl-2014 għarfu illi l-Belarus edha tikser il-konvenzjonijiet, Ma għaliex il komissjoni qed tala għajnejha. Il-Kummissjoni li hija membru ta' dawn il-konvenzjonijiet, hekk e- joġobkom għarfu il-tħassib tagħna illi illi dan huwa stat autoritarju li qed jibni e, impjant nukleari viċin il-frontiera tal-Litwanja U nafu xinija l-atteġġament tagħhom ma' trasparenza. Kien hemm parti mill-kostruzzjoni li waqgħet f'April, pereżempju, però mbagħad min-naħa ta' Minsk din hija din ħaġa ħbewa. U anki huma ma tantx kienu attenti ma stidnux l-esperti tal-IEAE e biex jamlu investigazzjoni u spezzjoni fuq il-sit il-Belarus ma ta' lebda evalwazzjoni ta' impatt u lanqas ma ta' e, il-test ta' rezistenza e, ta' plane crash. Minn naħal oħra l-Komissjoni għadha kif għarfet illi il-regolatur ta' sikurezza nukleari tal- Belarus mhuwiex indipendenti, ix fisser li ma jiddipendix mill-esperti, ma jiddependi mill-gvern, minn stat, gvern ta' stat non demokratiku. Għal daqsnat nishtiq il-Komissjoni tamel pjan speċifiku prezentaħ l parlament biex titlob illi il-Belarus għandha tirrispetta l-istandards kollha ta' sikurezza internazjonali. Dan għandu jku u għandhom jibbatu messaġġ ċar l Minsk illi dan l-impjant nukleari illi ġi mibni minar rispett għal miżuri ta' sikurezza u għet jikser anki il-prinċipju taħħom ta' kummerċu ta' relazzjoniet internazjonali. Surrope, grazzi. Għaw mistoqsija minnaħa ta' Sur Arnott eh, bil-karta blu, taċċetta? Iva naċċetta. Sur Arnott. Grazzi, President Din naturalment hija kwistjoni hija li ħafna iktar wiesa mill-Unjoni Ewropea, hija kwistjoni internazzjonali. Inti għad ħafna dak li trid li kommissjoni kummissjoni tagħmel f'dan il-każ u inti semmejt ukoll l-IAEA. E Imma jiena ma tajt lebda rakkomandazzjoni konkreta fuq dak li tixtieq li tagħmel l l-IAEA. Eh, e Tista' tagħti eh, rakkomandazzjoni iktar konkreti. Grazzi tal-mistoqsija. Is-sitwazzjoni hija komplikata ħafna l-ewwel net. Il-post ġi selezzjonat imma wara mbagħad stidnu l-esperti biex jagħmlu tests jekk is-sit u ix eh, għall-impjant. Għax il-deċizjoni hija politika, mhix xjentifika. Umbat eh, qed jgħidu li se jagħmlu l-istress test kum kuma jagħmluhomx, imbagħad il-Kummissjoni qegħdin edin eh, ingannawa, il-Komissjoni għalet l-stress test saru, il-Komissjoni hija membru tal-konvenzjonijiet u għanda bil-fors tqajjem dawn il-kwistjonijiet u għanda titlob il-sikurezza, garanzije ta' sikurezza. Grazzi, Sur Etheridge. Grazzi. L-IAEA monitorizza l svilupp nukleari mad-dinja kollha taħt il-patroċinju il tal-ġnus ma'uda. Fuq kwistjonijiet Eh, bħal dawn. Dinja ħaġa illi ah, il-kompetenza hija tal-ġnus maquda u mhux tal-Unjoni Ewropea. Il-xewqa tal-Belarus għandha tkun soġġetta għal regoli internazzjonali. L-istess ħaġa tagħmel l-Unjoni Ewropea mar-Renju Unit u tistenna li aħna nirrispettaw dawn il- eh, ftejmit internazjonali. L-istati sovrani għandhom ikunu liberi li jieħdu l-politika li jridu sakemm huma jirrispettaw il-liġi internazjonali. Jekk jiksru l-liġi internazjonali u bat eh, titħol fin-nofs il-ġus maqda. L-Unjoni Ewropea eh, tixtieq tieħu poter kull fejn tista'. L-Unjoni Ewropea hija disprata biex tieħu sem u tintervjeni u tindaħal fid-deċiżjonijiet tal-istati. Għanda mandiġ taċċetta tentazzjoni li tindaħal fil-kwistjonijiet ta' stati indipendenti sovrani. U jekk il-liġi internazzjonali tinkiser, allora nistgħu nużaw iġlus maquda. Dawn huma l-konvenzjonijiet illi aħna għanna nirrispettaw l-istati sovrani mem lebda ħtieġa illi l-Unjoni Ewropea taġiċi b'dan il-mod illi e, illi tamela ta' parsi li hija e, superpotenza. Għanna liġijiet u għanna anki e, l-organizzazzjonijiet biex jinforzawhom. Fuq kwistjonijiet bħal seta bħal bħal eh, potenza nukleari. Irridu nħallu għafidejn dawn l-organizzazzjoni internazjonali illi huma jistaw jimmanitaraw, u jiverifikaw eh, u ma namlux bħal ma tamel l-Unjoni Ewropea li tipprova tindaħal kull imkien. Issu li Grazzi. Il-katastrofi nukleari huwa wieħed mill art teddit li hemm fuq l-umanità. Il-inċidenti ta' Chernobyl u ta' Fukushima itnej jridu nħidu bis-serjetà u għallu leġittimu illi l-parlament qed minħabba l impjant ċentrali f'Dazzjovets fejn il-Belarusja da tibni biex dan jiġi implementat u jibda jaħdem fil-2018. Dan mhux aċċettabbli għax m'għamlux stress test skont ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Mejju 2013 dan it-test huwa prekawzjoni indispensabbli. Allura, wara Fukushima kien hemm 546 impjanti li kellhom jgħidu minn da stress test u 20 barra mill-Unjoni e, għanna bżon kultura ta' sikurta nukleari fl-Europa. L-Belarusja trid aspetta dan ukoll ikun aħjar li kieku l-impjant ta' Dostrovets li huwa 50 km minn il-Vilnius, kapital tal-Litwanja, fisser iktar iktar għandhom bżonn dan stress test, għalhekk ikun hemm kooperazzjoni internazzjonali organizzata fuq il-kontroll tal-Aġenzija taħt il-kontroll tal-Aġenzija ta' Ġunju tal-94 li ġistabilit dak it-trattat jiena nappella illi aħna il-kol illi naqdu biex dan isir. ix aħna ma nistgħux nistimġamilizzaw dan il-suġġett biex darbohra attakkaw il-Belarusja. Il-Belarusja huma l-alleat tar-Russja illi fil-2015 għamlu bażi tal-ajru militari u ħadd ma jsejr għanejħa l-fatt li għal Russja illi finanzjaw il-kostruzzjoni tal-impjant ta' Dostrovets allura qed nitlob li l-Unjoni mhux li tapprofitta minn dan il-każ biex iktar tagħmel ħsara ir-relazzjonijiet tagħna mar-Russja. Grazie, signor Corvin Mike. Sur Corvin Mike. Grazzi. Infakrek illi sur komissarju, illi hemm impjanti nukleari differenti minn iktar jiġi iktar għali, hemm minnu iktar sikur, inqas sikur. Eh, ma nafx li huma iktar l-impjanti nukleari li għandhom ċertu standards. U x'inhu l-standard? Suppost jiena li għandu jkun hemm standard wieħed għall-impjanti nukleari. Se qed tgħidu mbagħad il-Belarusija mhux qed tilħaq dan din in-norma, mela qed tinbidel. Aħna rridu ngħidu illi aħna qegħdin palma il Polonja qiegħda isek qed timbotta l belarusja lejn ir-Russja għax qed nattakkawha. Inna nattakkawha u ftit ftit qegħdin iktar inġaluwa timxi lejn ir-Russja. Ma jistax illi kun il-Belarusja tisri klient tal-Russja, ir-Russja hija l-unika alleat tal-Belarusja, iżda meta aħna noqogħdu nattakkaw l-Belarusja iktar qed inġelu jiġru lejn ir-Russja. Grazzi, Sur Zorinjo. Sur Kommissarju, Lum il-markajna 30 anniversarju ta' Chernobyl, il-disastru nukleari li laqat il-territorju tal-Belarusja. Il-fat li ħajibnu impjanti jħor, Dostrovitz tal-kas, ehm, hija eh, il-passat reġa' u tanna l um, lokat tħassib rajna Fukushima u Ċernobil ma kien dan imur li me zmin u mill-postijiet u mill-frontieri jaqtlu n-nies jemlu ħsar l-pjaneta il-ċittadini Ewropej qed jgħidulna qed jgħidulhom li m'hemmx nitħazbu nitħasbu. U għax il-Komissjoni sejda mela bil-forsi t-nemnuwa imma ma ma ngħidx li l-Komissjoni li qed tgħid dan hija l-istess Komissjoni li mhijiex kapaċi li titratta l-fatt li 66% ta' impjanti nukleari fil-Unjoni qed joperaw lil mill ħajja tagħhom. Il-direttiva ġita tal-Euratom taħtieġ 330 biljun euro biex nimodernizzaw l-impjanti nukleari li palista qegħdin jaħdmu u terz biss ġi kopert finanzjarjament, nis qegħdin jipprotestaw u menxie. Il-jina mellu xejn. Il jiena millux illi għamilt qatta mistoqsijiet lejn il-Kummissarju jete fuq il- impjanta impjant ta' fal-maraf dej il-frontiera tal-Portugal u għaluli li edin jistennew għal notifika ta' trasposizjoni tal-miżuri ta' direttiva ġida tal eurotom U ta' dak iż-żmien il-leġiżlazzjoni taħt il-leġiżlazzjoni Spanjola minnu sit sal-impjanti li sjara li kollox mhix isew. U allura jekk ikun hemm problemi, e, ma jista' ma tista' tagħmel xejn il-Kummissjoni, issa sempliċiment tosserva, ma mhux biżejjed. Jiena smaj da klient fuq l-impjanti nukleari li qed jinbenna fil-Belarusja, ma irrid nara li intom qegħdin tagħmlu li tistgħu biex taraw illi E, dawn l-impjanti kollha jiġu aġġornati inkluż għal-maraf li mhux qed isir. Grazzi. Jiet, Sur Henkel, aħna qed nitkellmu hawnhekk dwar bomba potenzjalment li miex sikura. Inħarsu dejn dawk suppostu miktar sikuri. Il-gvern Ġermaniż deċiżjoni ta' paniku li jitfu il-impjanti nukleari kollha ġabu problema bidejhom. Tan Merkel koħat qed iċab xpilata li qed salva l-pjaneta. Imbagħad għal snin l-autoritajiet ta' Ġenevra qed jgħidu illi l-impjanti nukleari Ġermaniżi kienu l-iktar sikuri fid-dinja mbagħad bidqa waħda tiddeċidri tal-qom. Il-Gvern Federali eh, Ġermaniż suppost qiegħed fuq din f'din dan il-qasam u issa u allura Jiet l-aħħar. Issa l-Finlandja, Stati Uniti, il-Renju Uniti qed jippruvaw jibnu pjanti nukleari ġoddi fil-Belġu. Kien hemm wieħed li tfeħ minħabba Fukushima dejn il-frontiera Ġermaniża u issa jerġgħu eh, jasbu biex jixeluh. Impjanti għadma nukleari qegħdin jerġgħu jingħataw ħajja il-Ġappun qegħdin idaħlu NPP u fis-sistema waqfet ftit wara li għandet id-disgrazzja ta' Fukushima. Kull fejn ħares madwar id-dinja 433 impjant nukleari ma għadin miftuħin iktar minn qabel ma kena Fukushima, ġifiri din il-bidla fil-politika tal-Ġermanja f'dik li tanti nukleari wassal biex issa l-Ġermaniżi doħasofni n'iktar kontijiet ta' dawl. Il-Ġermaniżi kienu jafu għal politika nukleari mhijiex mux tali li mux għettuli solidarieta mal-ġerien taħħa, iżda miex sikura jgħalja għal-ġermanizi. Ejja, nżur eżempju tal-Svezja, per eżempju. Ejja, neħu din l-ideja li dunna l-impjanti nukleari kollha. Grazzi. Is-sur Henkel, is-sur Hubner għamillek blue card. Buxu Buchner, propjament. Sir Henkel. Taf il-perċentwal tal-enerġija tad-dinja li hija koperta minn ġenerazzjoni tal-enerġija nukleari? Tista' tgħid illi dan jikkontribwixxi għal ħarsien tal-klima u inqas fit eh, tlieta fil-mija fil-verità kif tkun taf kemm. U il-barra minn hekk dak lek sejħin il-impjant il-nukleari. X'tista' tgħid dwar xuħut minnom li ma kienux sikuri. Iva, l-enerġija eh, nukleari qed tikber ma fiċ ċina per esempio, jisibnu 24 impjant ġdijt u għalek titrit tħares lejn l-impjanti nukleari li ma jiproduċ, eh, ma jiproduċ CO2, per esempio. L-inċidenti li inti semmejt, għandhom xjasmu ma reatturi. allura rrid ngħid li dawn l-impjanti nukleari Ġermaniżi huma l-iktar sikuri tad-dinja. Sir Selimovic. il Russja qed jibnu r reatturi tagħhom bl-għajnuna tar-Russja. Russja ser jibnu l-impjant kollu barra minn hekk l-Irlanda se jinvestu 1.5 biljun koron zvediż biex jibnu impjanta u dan kollu fi żmien meta l-Belarusja diġà Diġa ma dipendenti fuq il-portatur wieħed waħdini għal 90% tal-enerġija tagħhom. Ġra darbohra nistgħu naraw hawnhekk li l-Belarusja qegħdin jippruvaw jużaw l-enerġija bħala arma. Arma li tipprova tinfluwenza pajjiżi oħrajn. Eh, kremlin ġrat, mbagħad l-Armenija, Kazakistan, il-Latvja, Litwanja, l-Polonja, l ukrajina l-Ġorġa. U se jerġa' jisih seħ għada fil belarusja Allura irridu niflu dan il-proġett għaliex ovvjament dan ħajkollu impatt fuq pajjiżi oħrajn. U minħabba wkoll illi il-proġett mhuwiex konformi mal- għan ta' diversifikazzjoni tal-fondi Ewropej. Tal-fondi Ewropej. Allura ħna rridu nevalwaw il-konsekwenzi ġi kif dan il-proġett. Grazzi. Signor Sanchez. Muchas gracias, señor. Grazie ħafna sul Balkan. Il-traġedja ta' Ċernobil affettwata l fuq minn 10 miljon Belorussi u indirettament l-pjaneta kollha. Eh, tniġġis nukleari ma jarafx frontiri jaffetwa l-kulħadd. talek qed ikonna da dibattitu. Mill-lider mhux qed nitalmu mill-żbalji li għamilna. Meta l-Biljoris qed tibni eh, pjan ġdid mingħajr ma għamlet l-istess test li l-Unjoni Ewropea antiċipat li jkun għandu jkun hemm u jom kella valutazzjoni ta' impatt. Il-Kommissjoni tagħmel ħaġa tajba jekk l il-Biljoris sistema ma tavanzax fit-triq li r-riski ta' ħaġa taf u ġa soffrit u għandu jikunem tibdil fil-modell ta' enerġija fl-Unjoni Ewropea. Nofs eh, tal-enerġija nukleari hija fl-Ewropa għanna teknoloġija u risorsi adekwati biex imbidlu dal model Għanna l-eżempju tal-Ġermena li ġa għamlet dan. Wasal iż-żmien biex pajjiżi oħra jagħmlu wkoll. U l-Kommissjoni eh, eh, tobbliga l istati membri jgħaddu minn hemm ukoll. Għanna nibdew billi eh, waqfu dawk l-impjanti li ġa għaddew minn ħajdu bħal Garonjo u għal Maras fi Spanja. Dan huwa periklu għal ħajja tagħna u għad dinja ġenerali. Grazzi. Senjor Javor, Thank you, Chair. Su javor. Grazzi. Eżis kollegi, aħna smajna ħafna punti u dwar il-proġett tal-impjat nukleari tal belarusija sta nixtieq li nixbilkom l-attenzjoni għal fatti li waqt li aħna qegħdin nitħasbu minħabba il-konstruzzjoni ta' MPP dejn il-frontieri tal-Unjoni, hemm xi ħaġa li għandna nitħasbu dwar u fih dan l-Unjoni Ewropea stess. Fl-Ungerija, pajjiżi, zewċ Barkok Russi ser jinbnew. L-istess teknoloġija u konstruzzjoni palma kena l-Austrovitz il-Belarusja, d-Ostrovitz fil belarussija fej kellhom imbagħad jagħtu lokal 1200 reattur. Dan istat membru jwera u li jaf e, jinterpreta l-liġi tal-Unjoni mod flessibli ħafna meta niġu dawn il-proġetti nukleari. U dwar dawn il-proġetti fl-Ungerija kien hemm vito mill-Juratom minħabba il-kontrat ma' Russja ma kienx linjat ma' l-Unjoni. Kien hemm ksur għaddej minħabba in-nuqqas tal-sejħa l-offerti għal skont minħabba l-liġi tal-akwit pubbliku fl-Unjoni. U dan tal-offerti pubbliku għaddej minn starriċ Nħabba l imsejja ħajnuna mill-istat li suppost ma kienx permess fuq il-proġett. Unbat kien hemm proġett pilota li ġie konklus minnħabba kien hemm trasparenza fil-proġett. U il dan istat membru għabta posta l kont regolamenti tal-Unjoni Ewropea dak li għal skart nukleari meta dan daħalom peress l baħar fl-2014 biex jibnu NPP ieħor. Intom kieku tixtru karozza użata minn dawn in-nies, intom taħsbu l-idea tajba illi inħallu għom jibqaw għadajim meta jridu jibnu impjant nukleari fil-qalba tal-Europa? Suġavor, għandek blue card. Mr. Rekovic, t-ċatta? Iva, grazzi. Fl-1996, Kroazja, aħna firmajna il-Konvenzjoni Espo u qed ngħid dan minħabba li intom għadkom kif semmejtu ċertu dettalji li huma marbuta li huma magħrufa ħafna u li um, nafu ħafna dwar din dan l-impjant nukleari li qed jiġi pjanat, ma taħsbux il-Berossja wkoll li jkunu valuti fil-pjant nukleari li u f'dak li qed jisir u li għanna bżon politika konġunta fil-qasam tal-enerġija nukleari pala strategija tal-ġejjieni. Grazzi tal mistoqsija Iva, naqbel. Bisħiħ, għanna bżon kooperazzjoni mill qrib ma' stati membri f'dan il-fdar riguarda dan il-proġett għax għar stati membri ħaddu sem skont il-konvenzjoni ta' Espo. Iżda jina ma nħoss xorta li mhemmx hemm biżejjed Eh, situazzjoni jetina ta' mill-Istati membri, mod partikolari l-Austria u Ġermanja u eh, tħassib kbir fil-proġett. U jiena nixtieq nistaqsi il-Istati membri, inklusu Kroazja, li jkunu ktar attivi f'dan il-proġett f'xi pajjiżi żgħar bħall-Ungerija l-investimenti nukleari mhumiex kwistjonijiet ta' stat membru waħdu. Jidha xi waħdu. Grazzi onorevoli Pita Deos. Grazzi. l L'energia nukleari hija sikura bħala enerġija ma biex tużaha anke għal-għanijiet paċifiċi. l miżuri meħtieġa ta' sikur għandhom jittieħdu u aħna rridu noqogħdu attenti mod partikolari meta aħna ikonna pjanti nukleari li qegħdin jinbnew ħdejn il fruntieri tal-Unjoni Ewropea. Dan il-każ naraw l-impjant Fostrovic fil-Belarusja. Aħna għandna rizervi tagħna, aħna ma nafux jekk dan inbenix skont standards ta' sikurtà għalin li qed jintużaw fl-Unjoni u Dal-kas għajjem itħassi fuq is-sikurtà dawn l-installazzjonijiet nukleari li se jinbnew fl-Albanija, Fajrom u t-Turkija. Soċjalment it-Turkija, dan huwa post barikolus. Eh, Għax jista' wassala għal inċident nukleari għaliex bħal Belarusja m'hemmx m'hemmx proċeduri trasparenti, mhux qegħdin ehm, iħarsu kondizjonijiet ta' sikurtà kif suppost, u għajni naraw ukoll perikli bi terremoti. L-Unjoni Ewropea tittara li reattur nukleari fl austrovitz Ostrovitz, u anki pjanti nukleari għaxan li ser jibnew għandhom ikunu konformi ma l-istandards internazzjonali li huma prevalenti fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Reverie Ward. Grazzi. Jiddispiċin ħafna li s-sur Etrich tela ikolli ngħid. U għara ebda interess fattu dan id-dibattitu. U b'dan il-mod qed juri li huwa injoranza l-aħħar. Għax huwa jissaġġirixxi li aħna rridu nserħu biss fuq liġi tal-unġnus maquda biex inkunu sikuru, sikuri. U ma jafx illi li gbar u liktar iktar pajjiż b'saħħtu fid-dinja Stati Uniti laqas biss ma jaqblu mal ta' ġustizzja tagħhom ta' ġus mawda, Jiġifieri ta' fej ħallina sur Etheridge u ngħid jien ngħid, imnalla għandna l-Unjoni Ewropea biex seba' jnejn. Jiena ta' sew kuntenta li l-Parlament Ewropew qed jiddiskuti din il kwistjoni tal-impjanti nukleari fil-Belarusja u l-Belarusja trid tagħmel il-valwazzjoni ta' impatt ambientali u stress tests meħtieġa mill-ftemijiet internazzjonali u jaċċertaw il-serħu mħuħ il taħħom tagħhom li ċittadini madwar reġjun u lilin huma sikuri, inkluż jien u s-sur Iżda hemm punt iktar wiesa hawnhekk li jrid isir. il elettriku nukleari, enerġija nukleari ġib magħha konsekwenzi li diffiċli inti tikkalkulhom il-perkussjonijiet ambientali u disgrazzi umani li jistaw jinqalaw li kiku għalħarż ħars għatin għala xaħġa hija tassew tal waxek taħseb dwara. Jiena stess rajt bajnejja il-konsekwenzi fuq il- min e sopravviva fuq Fukushima, anki li tilfu l-bib taħħom u l-maħbubin taħħom, it-tfal ma jistawx jilabu barra xe jibżaw il-kontaminazzjoni, min jibati minn problemi tas saħħa problemi mentali. Allura jiena siħibt mal-Nuclear Watch li eh, tjitlob ukoll li dal-Parlament eh, ukoll jappoġaħ li jkun hemm iktar fil fid-dawl ta' din il-diżastru ta' Fukushima fil-2011 u jiena irrid nisħaq li irridu nkomplu naħdmu għal iktar trasparenza u sikurtà nukleari u nappoġġaw il-diet ta' soċjetà ċivili qed jaħdmu b'dan il-qasam biex imexxu l-qudiem din it-trasparenza. Is-setta nukleari u l-industrija hija eh, huwa tur kbir l-industrija bis sussidji kbar ġejjin mill boras pubbliċi u allura aħna aħna rridu li naħdmu fl-imkien ma dawn il-komunitajiet u nuclear transparency watch biex naraw li dawn il-pjant qegħdin jaħdmu l-istar standards possibly. Grazzi. Grazzi. Mela, se tajjeb mill-ħin, ġifiri ejja man naqgħux lura. Komplu għaddejm din ir-rankatura. Sommu mal-ħin ta'kom, sinu ma kovaj. Grazzi. Il-katastrofi nukleari ġibu baħħom il-mewt. Ġenerazzjonijiet jibatu bil-ħafna mart. Irda l-ambjent. Taqret il-ħajja ġenerali. Aħna l-koll nafu ġara fid-dawl ta' Ċernobil, fid-dawl ta' din id-disgrazzja. Ah, dan hija waħda minn dawn il-momenti ta' qabel u wara. Ġifiri hija kwestjoni fejn Iva, t-interessana l-inna, t l-Unjoni Ewropea, għaxi, jekk għandek impjant nukleari li qed jinbena billi inti tipprova tifranka l-flejjes mingħajr ma segwi r-regoli, mela inti qed teddet il-nies. Qed nitkellmu llum dwar impjant fil-Belarusja li qed jinbeda mir-Russja u eh, huwa 50 km il-bot mill kapital tal-Litwanja. Il-Belarusja għattejt ħaġa tajba di, għet jgħidu illi eh, jgħin biex innaqsu l-indipendenza tagħhom fuq ir-Russja għal dik li enerġetika, Imma dinja gidba. Il-Belarusja serraħ ħafna fuq ir-Russja, 90% tal-gas tagħhom jiġi mir-Russja u l-impjant qed jinbena mir-Russi, minn kupani Russi, finanzi Russi. Qed nitkellmu dwar 22 biljun dollaru bażikament. U u hekk għandu jkun il-Litwanja qegħdin jippuntaw eh, subajhom lejn il-Belarusja tal-li dawn ma qalulhomx dwar il-fatt illi ser jibnu dan l-impjant li dawn mamlu evalwazzjoni ta' impatt, da li dawn ma' influenza u xie-ċittadini, ma' informaw xie ċittadini fuq il-fet li fuq il kualità tal-ilma, tal-madwar, per eżempju, u offert pal dawn. Aħna issa l-informazzjoni dwar dan l-impjant qed nirċivuh biss permezz ta' għajjun ta' li huma partijiet terzi mhux mill-Belarus direttament, da mhux mhux affarijiet daw. Jista' jkun hemm pajjiżi oħrajn li qed jagħmlu l-istess, qed nagħmlu l-istess ħaġa se tiġi fl-Ungerija għal dar boħra finanzjati mir-Russi. U allura rridu naqdu sabajnin għas sikurtà ta' ċittadini tagħna. Skużani li eh, ħatlek il-mikrofon imma biss il-ħin. Sanaddu għal onorevoli Scholz, eh, President Komissjoni aħna dwar dak li qed nitkellmu fuq il-Belarus mhux problema teknika, hija kwestjoni politika. Eh, hemm interessi leġittimi minn l-leġijiet internazzjonali il-Konvenzjoni ta' Espo u l-protokoll addizzjonali ta' Kiev wara il-notifikazzjoni tal-2009 il-pjanar tal-impjant nukleari ġdid fil-Belarus Eh, s-sodisfa rekwiziti formali għall-informazzjoni u konsultazzjoni. Jekk l-deċizjoni ħarija dwar il-post ma ti korrispondix ma din, eh, allora l-Unjoni Ewropea għandha tiħu interess imma meta żżomm moħħok il-dikjerazzjoni tiegħek illum ma nafx hekk disposti tagħmlu hekk għax sissa kontu kwieti ħafna dwar proċeduri simili fil-Ukrajina fejn impjant ġet stiża sal-2030 kontra il-liġi internazjonali. Eh, Għalla volja suppost li intfiet. Dak li għanna dimna huwa l-protokoll ta' Kiev wara 13 sena għadu maġiex ratifikati minn disa stati membri tal-Unjoni Ewropea. U tnejn minn dawk l-istati għandhom il-fuq minn 70 reattur u għandhom intenzjoni jiblu għarbohara. Grazzi. Grazzi għafnas. Onorevoli Boknar. Grazzi ħafna. L-impjant tal-Ostrovezz li qed jiġi mibni fil-Belorussja imur kontra diversi ftehim internazzjonali, per eżempju l-Konvenzjoni ta' Autos, per eżempju li hemm eh, rekwiżit li hemm stress tests. Intko ħatixtru karozza jekk ma din ma tkunx ġis ittestjata. Jena nishtiq najt eh, li l-modell 1200 eh, ma tatix il-sigurezza li aħna għanna bżon. Għax ir-rodz ma jirregolawx kif nisso. Parti minn hekk m'hemmx eh, il-konsekwenzi finanzjarji il-konsekwenzi finanzjarji li wieħed iħaddem impjant bħal da dak l-għandu xaqsam eh, regolamenti ta' sikurezza u kif eh, l-iskart eh, nukleari ħajġi fejn ħajġi t-istotta du garanzija li mux minnħalla 16 fl-Unjoni Ewropea ħatħallas għal dak li bil-Rosma stessa tħallas l-Onorevoli Sanni. Grazie ħafna President. Xi ġimati ilu, 26 ta' April, kienet 30 anniversarju ta' dizastru ta' Ċernobil. U l-Belarus kienet waħda mill-vittmi ewlenin u l-effetti għadhom jinħassu sissa. Jiena naħseb li dan juri li din hija problema verament Ewropea għax hija taqsam il-frontieri. U importanti għalina li nħarsu lil in mill daw il-frontieri. U nimpenjaw ruħna biex għal kull sforz biex niżguraw li dal-impjant nukleari eh, jiffunzjona skont regoli ta' sigurezza adekwati. Din hija kwestjoni importanti għax evidentement Minsk tiddependi fuq Moskow. Dependenza fuq enerġija u s-sigurezza tal-enerġija fil-Belarus huma affarijiet li aħna qed nippruvaw eh, modernizzaw. Ma nafu li hemm pajjiż ieħor l-Ungarija li qegħdin mixin blura. Blura lejn is-seklu 20 minflok il-qoddim lej il-21. Bittini impjant li qed li qed eh, tibni f'Hawks. Jien nixtieq nattira l-attenzjoni tal-Kommissjoni u l-attenzjoni wkoll tal-Parlament għal fatt li f'pajjiżi mill-lider qed ninjoraw dawn il-kwestjonijiet kollha meta qed jiġi moti appoġġ kull impjant nukleari ġdid huwa miraklu ġdid fil-bini tal-Ewropa għax qed nipprovaw nestendu l-enerġija renovabbli. Impjant nukleari huwa xkiel f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna. Naddu issa għal Użazowski. Grazzi ħafna. Dan mhuwiex dibattitu ġenerali huwa dibattitu ta' natura speċifika ħafna, ma nistgħux nitkellmu dwar l-istruttura tal-min iżal provvista ta' enerġija fl-Ewropa u u li l-enerġija nuklearija ta' bżonn fil-ġejjin qed nitkellmu dwar xi ħaġa speċifika ħafna li hija qrib il-fruntiera tal-Unjoni Ewropea. hija żona importanti ħafna għal Lituania u għal Polonja kollu Nixtieq ngħid li verament sorpriz nisma' l-Kummissarju li tanna impressjoni li dan huwa investiment eh, normali bħal kwalunkwe investiment ieħor li nħarsu leħbis biss mill-lat tekniku. Eh, kollega, niftakru il-diżastru ta' Ċernobil għana kizmin konna wara l-portur ta' għadit u nafu eh, x'nuqqas ta' rispet eh, x'inhu nuqqas ta' rispett għal-ħajja tal-bniedem u għall-ambjent. <coughs> Hemm ħafna tħassib dwar dan il-proġett. Aħna smajna wkoll kif ħafna għamlu referenza għal-wol tar eh, Russja li għetħallas għalih dan il-proġett. Nafu l-investimenti tar-Russja huma uh, maqlin ħafna mal-interessi politiċi tal-pajjiż. Jekk l-Unjoni Ewropea tixtieq tiżgura s-sigurezza tal-kontinent kollu u verament ikolla politika barranija adekwata ma nistawx nibqgħu sikta. Dan huwa investiment Russu għal raġunijiet politik. Grazzi ħafna. Naddu issa l-keċ tiegħi. L-Onorevoli Sizowski.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 Jien importani huma l-sikurtà nukleari tal-produzzjoni. Jekk għaniex nkunu ċerti fis-sikurtà madwar il-żona ta' fejn qed jaħdem. nejdu ngħidu moċċari li l-elementi ta' sikurtà li huma inklużi fil-mistoqsija tal komissjoni għandhom ikunu spiegat li sew. U dak li xaqsam l-ekonomija ħagħuħra u l-flejjes, iżda aħna irridu nużaw istrumenti kollha pal-Unjoni Ewropea li għanna biex ninvestu dan il-proġett da xejn ikollna ċertu kontroll fuq. Grazzi. Għana prima jas. Il-pajiz li s tal-Unjoni Sovjetika u l-gvern Lukashenko verament qed iħares lejn Moskow. Aħna madan kollu m'għandniex ġanna nkunu negattivi lejh. Evidentement, fil każ li hemm xi incident nukleari, dina mux ħaġa li ħatiġi kontenuta fil-frontieri ta' pajjiż wieħed nafu, kif rajna fil każ ta' Ċernobil. U evidentement, l-impjant f'Astravez għandu jkun jirrispetta il-kondizjonijiet eh, biex la e EA u regoli tagħha jiġu rispettati. Ma nana kollu għanna namlu l-istess ħaġa bit-Turkija li qed tibni impjant nukleari fuq naħla rotaddu dekadenze. Għanna impjanti ixjef fl-Ewropa. Meta nitkellmu nitkellmu dawk l-impjantenti li ġa suppost li ġew li ntfew fil-Belġu per eżempju. Grazzi. Grazzi ħafna. President, Kommissarju, jgħid l-Onorevoli Ferreira, l-pjant nukleari huma importanti fl-Unjoni Ewropea u barra mill-Unjoni Ewropea. Ma nistax li fjiddispeċina li l-Istati membri għandhom impjanti Eh, nukleari li ħafna minnhom huma odma u jfissru eh, riski li ma nistawx ma natux kasom. Per eżempju, eh, l-impjant nukleari Spanjol fal marez qrib il-frontiera li ġiri jkollha problemi. Wieħed irid jagħmel dak li jista' biex iħallas iħares il-popolazzjoni u l-ambjent. għandu jkun hemm dispożizzjoni adekwata biex dawn jingħalqu u għandna bżonn inkunu nistgħu eh, naqilbu eh, eh, produzzjoni tal-enerġija għal aspetti sostenibli. Naddu sta għall għori għannot. Grazie ħafna, President. Evidentement, il-situazzjoni fil-Belarus, dak li xaqsam L-enerġija nukleari hija ħaġa li aħna rridu insegwuha f'livell internazzjonali huwa importanti imperattiva nasal biex najt li, li salvagwardi kollom ikunu f'postam biex nitċara dak li għad qabel li eh, hemm prinċipju eh, wiesa li aħna qed nagħmlu f'dan id-dibattitu li huwa li li hemm organizzazzjonijiet internazzjonali li mhumiex l-Unjoni Ewropea li jappoġġjaw Dan il-kas huwa l-IAEA e u l-ġnus ma'uda għandhom ruol eh, ewlieni. Fl-istess ħin, f'kuntest iżjed wiesa, f'kustjonijiet oħra, G20, l-IMF, NATO, eh, l-Organizzazzjoni Dinija tal-Kummerċ, l-Interpol, OECD u organizzazzjoni li aħna nixtu nkunu parti minnu. Imma fl-Unjoni Unit għadu għaddej u għadu jiffoka fuq naħa l-Unjoni l-Unjoni Ewropea li qed jgħidu li jkunu iżolati jekk ma jkunux fiha. Allura hemm kwestjonijiet ukoll ta' natura iżjed wiesa. Grazzi ħafna. Il-Kummissarju Stil tal-Nidis il-bini tal-impjant nukleari f'Nosravis fil-Belorussja huwa importanti għal politika tal-enerġija tal-Unjora u tal-Belorussja ta' li nxaqsam sigurezza u ħarsin tal-ambjent. Huwa evidenti li eh, Belorussja għandha kull dritt li ssib eh, ejjun eh, ta' enerġija differenti. 90% tal-gas jasal minn russja ta' dak il-pajjiż. Allura hemm vuċijiet li qed jgħidu li huma kontra li jiġi mibni dan l-impjant u kif jġestjonaw l-iskart nukleari u l-20 22 biljun dollaru li ħarset ir-Russja. Il-Belarus bħala stat tista' tiffirma eh, kull kontrat li trid għanda tagħmel eh, simulazzjoni evidentement ta' kondizzjonijiet estremi, għanda tirrispetta r-regoli li hemm għal-ħarsin tal-ambjent, eh, per eżempju tal-xmajja, għandna bżonn ukoll kooperazzjoni tal-IAEA e u l-korpi l-oħra tal-Europa li parteċipaw. Grazzi. Naddu issa għal komissarja Grazzi ħafna President. membri, onorevoli membri, kollegi, nixtieq lew qabel kollox nirringrazzjakom tal-intervenzjonijiet tagħkom li evidentement jirriflettu kemm huma eh, kemm huwa suġġett eh, importanti u meta dak li nxaxam eh, sigurezza tal-enerġija. Jien nixtieq nagħmel referenzi, referenza għal xi ftit mill-punti ġenerali tqajmu madwar dan id-dibattitu. Ma l-ewwel qabel kollox il-kejs ta' Ostrovets Jiena nisħaq għal oħra dak li għat fil-bidu. Il-Kommissjoni ħad kompli tuża l-istrumenti l-odda kollha li għandha disponibbli biex tiżgura li jkun hemm eh, l-ola nivelli ta' sigurezza fl-Unjoni Ewropea u internazzjonalment. Dak u ħaġa li mhix negozjabbli kif għadd. Għal din ir-raġuni il-priorità tagħna hija għandha tkun li jkun hemm implementazzjoni f'waqta tal l-stress test ta' Ostrovaz skont l specifikazzjonijiet Ewropej. Kif dejjem il-każ il-Kommissjoni ħadd żomm lil din il-Kamra informata u aġġornata dwar kwalunkwe żvilupp meta dan jiġri. Madana kollu rrid nkun ċar. Ħafna mis-soluzzjonijiet għal kwestjonijiet li tqajmu f'dan id-dibattitu qegħdin fil-situazzjoni li għandha bżonn intemmu il-suq intern tal-enerġija u intemmu l-izolament ukoll. Litwanja u għall-Istati Baltiċi għanna jfisser li għanna bżon inkomplu naħdmu biex inkunu nistaw nintegrawhom kompletament fis-sistema fis-suq eh, ta' enerġija Ewropew l-aħbar tajba hija huwa li aħna hija li aħna qegħdin navanzaw, qed nagħmlu progress. <laughs> Reċentement rajna l-bidu ta' operazzjonijiet għal l-interkonnettività elettrika mal-Lutwanja, mal-Polonja u l-Iżvezja, grazzi għal Litpo Link u Nordbalt, il-level ta' interkonnessjoni tal-Istati Baltiċi mal-Pija tal-Unjoni Ewropea mal-grid tal Europea ittejbu ħafna, zdidu ħafna minn 4% fil- fil-bidu tal-2014 sa waslu sa 22% ġa. Dak li ġaqsam gas, fuq il-gas għaddej xol bħalissa biex wieħed ibiddel il-konnettur ma l-Oland bejn l-Olanda u l-Lutwanja GIPL huwa l-ewwel eh, l-ewwel interkonnektor ta' gas bej ir-reġjun tal-Baltiku eh, tal-Vant u l-Ewropa kontinentali meta jittem fl-2019 eh, jittem l-izolament tal-gas tal reġjun u jiddiversifika ejjuni ta' gas. Rotot u tejn biex naqqas il-prezzijiet għal konsumaturi wkoll. Ħafna minn dan il-progress, minn dan l-avanz huwa dovut għal Baltic Energy Market Interconnection Plan li ġib taqqat l-stati baltiċi kollha biex jikoperaw biex integraw reġun mal-network Ewropew din huwa eżempju għal oħrajn dwar dak li jista' jsir taħt l-Unjoni tal-Enerġija. Madana kollu eh, għanna bnon inkomplu nibnu fuq dal-progress. L-sfida li jmessu huwa nizguraw li sinkronizzazzjoni tal-istati baltiċi u reġuni izolati oħrajn mal-pija tal-suq eh, tal-Europa. Il-vizjoni tagħna hija li jkun hemm unjoni tal-enerġija bbażata fuq solidarjetà u fiduċja li titkellem vuċi waħda l-msieħba ta' barra tagħna u fl-aħħar tal-ġurnata toffrinna eh, enerġija sostenibbli għal bżonnijiet tal-konsumaturi tagħna. Għal din ir-raġuni l-Unjoni tal-Enerġija hija priorità ewlenija tal-Kommissjoni u aħna hemmhekk qed niffokaw biex nimplementaw. Aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa naħdmu flimkien mal-Parlament Ewropew biex din issir realtà. Grazzi ħafna għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi. Grazzi ħafna sur Kommissarju. Mela, bil-kontribut tijak nalqu dan id-dibattitu u naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Prezentazzjoni osra ta' rapporti. L-ewwel wieħed huwa rapport ta' Sinjura Hojbuk fuq l-Alleanza ġdida għal sigurtà alimentari u nutrizzjoni. Naddil l-kelma din ir-raġuni li rapporter għal erba' minuti.